meħtieġa għall-urġenza hawnhekk fl-adozzjoni ta' din il-miżura u aħna m'għandniex nopponuhom dawn għaliex irdu nagħmlu l-almu tagħna biex dan jgħaddi mill-aktar fis possibbli. Grazzi Sur Ferreja, nivvotaw fuq dan fl-offsenar għada. Naddu issa l-punt li jmiss li huwa rapport dwar il kwota tariffarja autonoma l-importazzjoni tal-lahm ta' ċanga. Għallu naddu issa għas-senjura Kisħut World. Grazie ħafna, President. Kommissarju, senjuri. Kwestjoni ta' kummerċjali ta' 14 sena tispiċċa għada bil-votazzjoni fuq dan ir rapport kienet riżultat ta' deċiżjoni ta' WTO mill-1999 meta l-Unjoni Ewropea tilfet il-kawza. Aħna maridniex eh, maridniex nimportaw iċ-ċanga li kienet ittrattata mill-ormoni. Kien hemm ħafna dibattitu kbir ma xi nitkellem dwar l-modi jiena eh, ngħid li aħna kien kuntenta ħafna, kuntenta ħafna li fl-aħħar tem dan din id-disputa. Ġa approvaw ir rapporti tiegħi fit-trialogu. Allura mem lebda ostaklu għal votazzjoni għada. Biex din il-forma din il-disputa kommerċali it-tem. Jien nitlobkom biex tifutaw favur. Dan huwa kompromess imma fl-opinjoni tiegħi huwa kompromess bilanċat. U l-industrija tal-bidja Ewropea tkun tista' deppjana l-ġejjien li ħaġa ma kienx ma setgħux jagħmlu dejjem fl-modi. Apparti minn dan, indipendentement minn dan rapport dan huwa indikazzjoni, huwa sinjal importanti għal relazzjonijiet transatlantiċi. Aħna għanna eh, nissuperaw differenzi ta' opinjoni li hemm biex imbagħad inkunu f'pożizzjoni fejn kunu nistgħu nistabbilixxu standards internazzjonali flimkien. Manna li konna nebda illużjoni l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea biss ikunu jistaw eh, jiffaċċaw id-dinja globalizzata tal-ġejjini. Għalhekk huwa importanti li ikonna grupp ta' ħedma ta' livell li bi fejn kunu nistaw naħdmu flimkien biex niżguraw li naslu għal kabir ekonomiku forma ordnata. Mbagħad hemm li xtaqt inqajjem. Għaw, għetin inħares lej il-ġejjini. Minħabba li l kazit għal bsc l-Stati Uniti eh, kella proibizzjoni fuq il- importazzjoni ta' ċanka mill-Unjoni Ewropea. Imma m'hemm l-ebda raġuni eh, li ġustifika da mill-lat xjentifiku għal diversi snin li ma kenniex il-BSC hawnhekk. Dan huwa din huwa mużura ta' natura protezzjonista min-naħa tal-Istati Uniti. proibizjoni li ma tneħħitx, aħna mhux disposti naċċettawha di. Din il-proċedura leġislattiva aħna ktibna lil partijiet interessati eh, dak responsabbli għal-bidja eh, Fankerk u tlabtu li tem proċedura li inneħi il-proibizzjoni ta' importazzjoni jina li aħbar tajba fuq ta' għax il-ġimma li għaddit id-9 ta' marzu il-ministru tal-bidja f'Washington id-deċida li regola, la bozza regola li hija parti mill-proċedura ta' medikazzjoni ġiet spostata Eh, dan huwa pass importanti biex jitneħħa il-proibizzjoni fuq l-importazzjoni ta' ċanga. Aħna m'għandniex eh, nipperikolaw il-sens kop ta' kooperazzjoni li jimpazissa l-proċedura għandna n ntemmu kemm jista' jkun jiena xtaqt għal din ir-raġuni nirringrazzja l-Kommissjoni u l-Presidenza għal kooperazzjoni eccellenti. 30 sekunda wara kjoġbuk, President, tajt il-kellim. Jena nishtiq nirringrazzja l-Komitat tal-Bidja. Nishtiq nara l-kollegi jemme taħna mek jikonsidraw din mux bħala xaħġa ħaġa importanta kienu kooperativa ħafna. Issa naddu għal-Kommissarju Jones, jgħid il-President. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, President jina l-nishtiq nibda billi ringrazzi l-rapporter, eh, signora Kistut Rowl, il-membri tal-Komitat eh, tal-Kummerċ Internazzjonali waslu għal ftehim il-proposta li wieħed iżid Eh, il-kwotas għall importazzjoni ta' ċanga taħt il-memorandum sending li ġifirmat mal istati Uniti fl-2009 u mal-Kanada fl-2011. Dan il-memorandum għandu lan li jistabilixxi opportunitajiet reċipriċi fis-swieq tal-parteċipanti u huwa essenzjali biex item eh, għastaqbil kummerċali li ilu għaddejn fuq biex 10 snin. L-Istati Uniti neħħi stanzjoniet fuq ċerta prodotti tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea eh, permettiet aċċess għas-suq eh, għal ċanga mill istat Uniti u l-Kanada. Jena ħadgos bil-fat li l-rapporter u l-komitat jappoġġaw dan l-ftejn. U għet anticipa l-tini fazi jitħol fisseħ fil-fawissu tal-20 tal-2012 u hekk e, e, e, naraw it-tmim tal-disputa fuq fil WTO. Jina naf li l-eksportazzjonijiet lejn l-Stati Uniti għadu blokkati minħabba restrizzjonijiet minnaħa tal- tal-Stati Uniti relazzjonati mal-BSC dawn il-restrizzjonijiet ma jaqblux ma' regoli ta' l-International Animal Health Organization li jgħid li ċanga għandu bżon li l-kummerċ ta' ċanga għandu bżon jiġi autorizzat li qegħdin fl-istess kategorija ta' riskju. U l-Stati Uniti u l-Unjoni Ewropea qegħdin fl-istess kategorija, ġifieri riskju kontrollat jien għajt mal-Ministru Vilsack U aħna tħaddetna fuq dan is-suġġett reċentement. Jiena reċentement intqajt mal l-assistent tal-Ministru f'Nuremberg biex naqblu fuq regoli dwar il-bidja organika. l opportunità dikinar biex nitlob l-amministrazzjoni tal-Istati Uniti biex jagħmlu l-almu tagħhom biex il-kwestjoni tal-BSC tiġi solvuta kemm jista' jkun malaj. Kif smajna? Illu, aħna nistaw naraw li l-bozz ta' liġi ġi publikata fil-Reġister Federali fid-9 ta' Marzu. Din hija pubblikazzjoni li mbagħad eh, twassal għal konsultazzjoni mal-partiti interessati u eh, twetti triq biex din il-kwestjoni tiġi eh, trattati skont regoli internazzjonali u standard internazzjonali. Nispera li anki għandu xaqsam dan is-suġġett li kun nistgħu naslu għal konklużjoni kemm jista' jkun malaj biex il-produtturi tal-ċanga fuq żewġ naħat tal-Atlantiku jista' jkollhom il-benefiċċju ta' dan tal-aċċess għassu. Grazzi ħafna għal darboħra lill-Kumitat. U nixtieq nirringrazzja lill-Kumitat tal-Bidja wkoll u l-Parlament Ewropew għalli appoġġjat din l-abbozz ta' regolazzjoni. Grazzi ħafna Kummissarju il-President. Issa għal kumitat tal-Bidja għal-minuta u nofs. Is-sur Lion. Grazie ħafna, President, Kommissarju, kollegi. Kif il-rapporter minn Inter eh, għalet u 14 sena li l għaddeja din il-gwerra kummerċali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fil-WTO. Aħna tlifna darbtej Umbat aħna eh, mbagħad kien hemm sanzjonijiet eh, għall-esportazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li dawn dan kien ta' dannu kbir għall-Istati Uniti u għall-Unjoni Ewropea. Dan il-ftehim mm, ta' Kati Ashton fl-2009 fl-aħħar ħaj tem din il-kwestjoni li kien pendenti u għandna nkunu ċura u huwa sitwazzjoni fej iż-żewġ naħat bħu. Fl-Unjoni Ewropea aħna nżommu l-projezzjoni fuq il-ċanga eh, trattata bil-Hormones Eh, nitilfu il-sanzjonijiet waqt li l-Istati Uniti jkollu aċċess ta' 45,000 tonnellata ta' eh, ċanga ta' kwalità olja. Dan huwa pass il qoddim importanti biex normalizzaw ir-relazzjonijiet kummerċali mal istati Uniti u ġaqet tagħti riżultati. Il-ġimgħa l-Istati Uniti ġatat regoli tal-BSC ġodda għall-importazzjonijiet u nispera li kollegi kollu li għaw fil-sala l-lum jitolbu l-gvern tal-Stati Uniti li adottaw daw ir-regoli kemm jista' jkun ma u jibnu fuq il-fiduċja li hemm bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fuq dawn il-kwestjonijiet. Dan jkun ta' benefiċċju għal konsumaturi u produtturi fl-Istati Uniti u fl-Unjoni Europea. Grazzi, grazzi ħafna sur Naddu issa għal gruppi politiċi Popolari l-Onorevoli Kostinger, Signora Kostinger. Vielen Dank, Herr Grazie Afna President. Nirringrazzja lill-kollega tiegħi u rapporter eh, Signora Krista Truel, naħseb li l-riżultat fil komitat wara li kellna kompromess tajjeb eh, fuq il eh, delikata nifraħilla. Ta' jfisser l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti ħadu pass il-qoddim importanti biex ikollu biex ikun hemm kwoti fuq il-ċanga ta' kwalità għolja u rajna tmiem ta' disputa li kella eh, impatt negattiv ħafna fuq il-kummerċ. għandna sentenzi ta' WTO, għanna kena restrizzjonijiet reċiproċi ma kienux ikopru biss il-bidja imma anki jas tip ta' prodotti oħrajn ukoll kien qed jeffettwa l-esportaturi u l-konsumaturi fl-Ewropa. Il-Kumitat fuq il-bidja fl-opinjoni tagħha qalet forma ċara llum tixtieq tara eh, approvazzjoni ta' dan rapport ma aħna ma nixtux nxtuqux li fl-Unjoni Ewropea ikonna ċanga bl-ormoni u l-esportazzjoni ma jridux li kunem barrieri għall-esportazzjoni. Naħseb li dan il-kompromess huwa tajjeb għal kulħadd. Ma bad baqanna il-problema tal-proibizjoni tal-importazzjoni eh, fl-Stati Uniti nuqqas taqbil f'kummerċali bil l-Izdani Ewropea u l-Istati Uniti eh, għandhom jitneħħew biex nkunu nifokaw fuq problemi oħra. Għanna nħarsu lej il ta' tagħna u innovazzjoni u affarijiet oħra u t-tip ta' disputa kummerċali ma jgħinux. Ħafna drabi dawn jgħinu l pajjiżi terzi biex ikunu f'sitwazzjoni aħjar mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, u għalhekk aħna nkunu eh, nkunu nafu dwar dan. Għal darboħna ringrazzja r-rapporter għal dan il-xogħol tajjeb. Grazie ħafna Sunjura Kostinger għal grupp ta' Soċjalistu Demokraċiti e Sur De Castro. Grazie signor Presidente, Commissario. Grazie President, Commissario, kollegi. Il-kwistjoni tal-importazzjoni tal-lam ta' ċang ta' kwalitarja jaffarm importanti għal kooperazzjoni tajba transatlantika. U għall-ewwel darba, grazzi għat trattat tal-Lisbona, il-Parlament Ewropew u għaffarm importanti fondamentali biex japprova din tip ta' deċiżjoni dan it-tizib eh, l-interess tal-Istat eh, lejn l-istituzzjoni tagħna. Aħna benefikajna direttament mill-laqat mal-Kongress Amerikan u delegazzjoni li kien hemm eh, ma' delegazzjoni li kien hemm mal-Kumitat tal-Agrikoltura ftit ilu Irridu nwafqu darba l-dejna din il-kontroversja taħsara li saret dwar sanzjonijiet imposti mill-Istati Uniti eh, u fl-istess ħin nżommu wkoll il-kwistjoni eh, tal-importazzjoni tal-laħam eh, u l-ormoni u dawn nkunu skont l-istandards tagħna tal-ikel għal dawn ir-raġunijiet il-Kummissjoni il-Kumitat tal-Agrikoltura kien konvint minn ma prova lebda menta eh, dwar il konklużjoni ta' dan il-ftejim, eh, dwar il-ftejim transatlantiku u li ntejbu il-dawn il-kwistjonijiet kontroversjali eh, fir rigward ta' WTO. Nirringrazzja l-rapporter, nirringrazzja wkoll l-Sur Lion. Grazzi, Sur De Castro, għal-grupp ta' Demokrati u Liberali, minuta u nofs għas-Sinjura Xakke. Grazie ħafna, President, Komissarju, kollegi. Aħna ħadna gost bil-tmim ta' gwerra ta' kummerċali u għanna nirriflettu biż-żieda tal eh, biż-żieda fil-poter tal-BRIC l-Stati Uniti u l-Ewropa eh, għandhom kull interess li l-regoli ta' WTO jiġu rispettati. Da' tip ta' konflitt li kważi da' 15 sena jagħmlu dannu kbir eh, għal multilateralizmu. Dan għandu jużat bħala pass il qoddim ħalli jkun hemm razzjoni taħjar mal istati Uniti u nippretendu li l-kollegi tal-Istati Uniti jirreaġixxu b'forma pożittiva. Aħna fiż-żewġ naħat in Ewropea u l-Istati Uniti għanna ikonna beneficju għax inkunu nżomma f'moħħux qed jiġri fid-dinja, għanna neħħu xkiel l-kummerċ u niftħu eh, spazju kummerċali transatlantiku biex noħolqu impjiegi u jkun hemm negozjati ta' kummerċ ħieles fil-summit fil limit bejn Unjoni Ewropea u Stati Uniti. Il-kooperazzjoni jiddependi fuq il-fiduċa eh, reċiproka, reċiproċità u komplementarjetà. Jiena nħosti l-Parlament, Kommissjoni u l-Servizz ta' ta' Azzjoni Esterna għandhom inkoraġixxu l-Stati Uniti eh, li ma jdaħlux miżuri ta' protezzjonisti. Il-kommenti tal- Eh, ta' Sur Sarkozy dwar xiri ta' ta' ta' affarijiet minn l Ewropa u xiri minn ħadar affarijiet bl-Stati Uniti fl-Stati Uniti eh, juri fejn nistgħu nispiċċaw. Aħna nnoqdu attenti x'qed jiġri fid-dinja, il-kompetizzjoni li hemm għall-kummerċ, għat-talent u anke għall-valuri. Aħna nratmu flimkien moħħ miftuħ. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjor Xakke għal eh, dawk li indipendenti għanna issa is-Sinjura Dotz. Grazie ħafna, Mr. President. My constituency, Northern Ireland. L-Irlanda ta' fuq għanda settur ta' esportazzjoni orientat eh, eh, u ħafna nesportaw si 70% ta' kollu li aħna nipproduċu. Dan huwa verament eh, veru u ukoll fil-settur ta' ċanga. Għalek, il-gvern tijaj, dejjem ħaj fittex swieq ġodda u l-ftuħ ta' swieq ġodda għas settur ta' ċanga mill-Irlanda ta' fuq. Aħna nħossu li dan iżvilupp huwa verament pass fid direzzjoni tajba u jirrettifika il-situazzjoni, il-pozizjoni li ħadet l-Istati Uniti dak l xaqsam il-produzzjoni tal-bidjet minn l-Unjoni Ewropea u nħossu li nistgħu nikkonsidraw wkoll tal-ikel ta' kwalità għolja u level ta' sikurezza għolja li ġi prodott mill-bdewa eh, u raħala eh, tal-Unjoni Ewropea li qed jista' jagħmlu jitraċċhom. Nisperaw li kunem neħu teħija tal-proibizjoni tal proibizjoni tal portazzjoni u tneħħew ukoll ir-regoli dwar il-BSC. Nisperaw li dat tip ta' żvilupp jista' jwassal għal eh, ftuħ ta' iżjed swieq għal prodotti tal-bidja eh, tal-Unjoni Ewropea u speċjalment għal ċanga. Ma fl-istess jien nixtieq intem billi daħħal nota ta' kawtela, eh, ħaġa li hija evidenti fil-settur tal-ċanga fil-landa ta' fuq. Il-proposti l-ġodda għal politika komuni tal-vidja għandhom fihom Eh, zvantaċ għal eh, settur ta' ċanga fil-Nanda fuq li huwa intensiv huwa karatterizzat minn farms ta' zar, il-sita zar ta' familja u da il-politika eh, tal-bidja kun ta' vantaċ għal minn għandu art li huwa kbir. Issa naddu l kalima oħra, għanaddu issa għas-Sinjura Lebron. Merci, Monsieur le Président. Grazie, President. Kummissarju. Dan huwa ftehim importanti. Reviżjoni tar-regolamentazzjoni li tkopri il-kummerċ ta' ċanga ta' kwalità u li għad jiġi ikkonkluż u fil-fatt dan huwa konflitt li ilu għaddej ħafna bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u l-Kanada. Kif qalu kellim oħra, nixtieq nirringrazzja l rapporter u l-Kumitati mod partikolari mod partikolari il sinjura Kristol Drovol, għax-xogħol tagħha. Nixtieq nuri l-appoġġ tiegħi għat-talba tagħha l-implementazzjoni tat-tieni fażi tal-ftehim din hija rebħa diplomazija Ewropea għar-rispett li aħna għandna nuru lejn iċ-ċittadini tagħna. Għaliex din iċ ċangat trattata bl-ormoni eh, hija projbita. U il-kollegi tagħna transatlantiċi pruvaw jikkonvinċuna mod ieħor iżda ma rnexxilhomx u dan huwa għalftejn. Għaldaqstant restrizzjonijiet fuq is-swieq kienu stretti ħafna għal ħafna produtturi Ewropej għaliex it-tariffi setaw jitilaw sa' 300 eh, fil-mija U fil-rigward tal-pajjiż tiegħi, per eżempju il-Rockford u il-Basal ġi ġew mill-quta b'mod ħażin ħafna. Għal daqstant din hija xi ħaġa ġdida għal bdiewa nif ġdid għal bdiewa f'dan is-settur il-prohibizjoni ġiet imneħħija għal daqstant issa il-pass li jmiss u għalli nimxu l-qoddim. Id-dibattiti li kellna kienu fermutli u dawn rew li aħna nistgħu naħdmu il-kol flimkien mod tajjeb ħafna jew nkomplu naħdmu b'dan il-mod u nibqgħu informati kif suppost u fi spiritu ta' diplomatija iżda fuq kollox fi spiritu ta' reċiproċità wkoll. Għaliex ir-reċiproċità ma tiskludix tar ftuħ din hija garantija, garantija li ser ikonna li kulħadd jirbaħ minn żewġ naħat hawnhekk u għaldaqstant rispett u suċċess għal kulħadd. Grazzi Sinjura Lebron u għal żewġ minuti is-Sinjura Andres Barea. Grazzi President, Kummissarju hija l-ewwel darba li taħt trattata trattat ta' Lisbona il-Parlament ħasem f'dawn it-tip ta' kwistjonijiet fuq l-istess livell mal-Kunsill biex jassigura li kun hemm modifikazzjoni ta' regolamentazzjoni li kif qal ir-rapporter għalet il-rapporter u kompromess tajjeb. Din ser risolvi kwistjonijiet kummerċali kif qalu kelli oħrajn li l għaddejn għal snin twal. L-Unjoni Ewropea ser timporta eh, eh, ċanga ta' kwalità għolja bla ormoni. Eh, L-Istati Uniti u l-Kanada rispondew għal din il-pozizjoni billi zidu tazzi tal-importazzjoni fuq ċertu prodotti bħal per eżempju ċokolata, il-ħobs, etc. ħafna minn dawn il-prodotti huma eh, prodotti ġewwa pajjiżi. Din hija ġaġa tajba l-konsumaturi Ewropej, l-Unjoni Ewropea żammet il-pożizzjoni tagħha fir-rigward il-proibizzjoni tal-ċanga eh, trattata bl-ormoni u l-Unjoni Ewropea issa għandha bdiet kwota ta' tariffi għal eh, iċanga mux tratta ta' bl-ormoni di ċaġa tajba l-produtturi Ewropej għalli xissa jistaw jesportaw iktar prodotti lejn l-Istati Uniti minnajr tariffi olin ħafna. Pajizi laqat ħafna ehm, madwar 9 miljon euro. F'dawn l-aħħar disa snin, l-esportazzjoni ġewwa għall istati Uniti eh, ta' prodotti oħrajn nizlet 19 ehm, fil-mija il-sanzjonijiet ta' karusel u kol waslu għal iktar datju għal ċertu prodotti esportati fl-Istati Uniti u għal santissa nilqaw dan il-proġett eh, li jgħin l-konsumaturi u jir it-tajjeb il-relazzjonijiet kummerċali ma' l-Istati Uniti u l-Kanada. Dawn it-tip ta' negozjati jistaw ikunu ta' eżempju tajjeb biex insolvu eh, konflitti futuri. Hawnhekk qed nirreferi għal kwistjoni fir-rigward tal-ċanga ta' BSE iżda bħalissa il-ċanga tagħna hija sikura. Grazzi. Grazzi. Issa nagħdu għas-Sinjor McGinnis sa' żewġ minuti. Grazzi President, nirringrazzja l rapporter kollegi orajna ħadmu fuq dan id-dossier. Jidher li kulħadd ehm, Eh, toħsu tajjeb pil lejla li solvejna problema li l għaddeja 15 sena u għal stanta ħna nakunu grati eh, u li kollax għandu sew fil-futur jina u koll nil-għad kif għal il-kommissarju l-publikazzjoni tal bosta regola mill-autoritajiet tal-Istat Uniti nar il ġemma Naħseb din hija dan huwa ta' bona fede u nispera li jibqa' dej billi jinfetaħ is-suq ehm, tal-ċanga tal-Unjoni Ewropea lejn Istati Uniti. Dan kwistjoni nasab għadha ma solvu involuta u ma semmi għawnek. Għatem ċertu kustjonijiet, naħseb li aħna minna ftejm, iżda għadna rridu nitlu ktar fil-detal. U fil femati għaj li minna ħata l-Istati Uniti regolamentazzjonijiet fuq l-użu ta' trattament tal-lactic acid għal għal-karkassi mu miex tajbin, skont u ma miħomx prattiċi, eh, u minna ħatana miex ħagġa tajba, zda dawnu għadak li għedin l lina, u għal-daqsant irridu iktar kjerifika fuq ek. U kol, minar din il-ċarezza eh, għana musse naraw bidla eh, u musse naraw ehm, li ċanga mill-Unjoni Europea tmur fl-Istati Uniti. Iva ħna vera rajna bidla u għafna din il-battalja iżda naħseb li rridnamlu iktar. Għazaw naħat biex kullħat jibbenefika minn din is-sitwazzjoni. l punt tiegħi din hija kwistjoni ta' regolamentazzjonijiet prattiċi. Naseb naf li f'din il-Kamra aħna natħassib dwar eh, kemm huma dettaljati u komplessi regolamentazzjonijiet tagħna, kemm huma burokratiċi u kun ta' sfortuna li Stati Uniti jgħidulna u fil-fatt qed jgħidulna li hemm regolamentazzjonijiet fuq ehm, din il-kwistjoni huma mhijomx prattiċi biżejjed u jiena nispera li l-Kummissjoni tirreferi għal dan u kol il-kwistjonijiet fil-rigward tar-Russja um, li jridu um, jiprojbixxu ċertu esportazzjoni minħabba l-virus ta' Schellenberg. Grazzi. Grazzi, issa nadu għal KHDI, eh, is-Sinjura Bazescu għal minuta. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu este recomandat să consumăm... Grazie mhuwiex konsiljat li kol ħafna laħa maħmar skont studju dan iżid ir-riskju ta', ta kanċer u mart tal-qalb. Jiena ġorta waħda nilqa il-kompromess eh, tagħna eh, eh, li ksibna fir-rigward tal-laħam trattat bl-ormoni l-Unjoni Ewropea tissegwi kriterji fitosanitarji fir rigward tal-laħam ta' ċanga dan kien konflitt li għadda madwar 13 sena. Issa eh, eh, irridu niproteġu protetti ta' tradizjonali Ewropej mod partikolari dawk il-prodotti eh, li fostom kien hemm pereżempju prodott rumen il, il jekk imsejjaħ maġun. Fir-rigward tal-kwalità Ewropea u il rapport mal-Istati Uniti u wkoll fir-rigward tal xi dwar il-sistema ta' prodotti prodotti protetti ġeografikament. Grazzi. Grazzi. Is-sur Life Read għal minuta. Vielen Dank, Herr Präsident. Äh, es gibt ja ein Sprichwort, das lautet, was... Grazie, Präsident. Xikultant induma ħafna ma niksbu rizultat tajjeb. Iżda, jena naħseb li jahna nistaw najdu għawnek li negozjati twal ħafna fil-fat kienu tajbin imna la saru. Xikultanti kun tajjeb li kolok konflitt twil. Issa fil rigward tal-esportazzjoniet tal-għaw taħħom, issa wasalna soluzzjoni tajba. Għannin as problemi issa l-esportazzjonijiet tal ta' ċertu prodotti lejn l-Istati Uniti dawn huwa prodotti li ma stajniex nesportaw qabel jew inkella stajn nesportaw b'difikultà kbira. Issa għandna eh, lam ta' ċanga ta' kwalità għolja. Ma nafx nistgħux nirċivu eh, laħam ta' kwalità daqshekk tajba minn postijiet oħra li xaħna għandna dan l-istess laħam. Jiena naħseb li dan ir-riżultat huwa wieħed eċċellenti. Jiena naqbel ma' Sinjora McGuinness li aħna għandna nanalizzaw dak li qegħdin qed isir bħalissa, però s'issa aħna soddisfatti, grazzi. Grazzi, Sur Lightfried, issa naddu għall-Kummissarju. Grazzi, grazzi ħafna President. Biex nikkonkludu, jiena nil fatt li aħna wasanna f'dan l-istadju. Kif qalu hut minkom, naħseb nista' ngħid li aħna grati miżewġ naħat. Iżda biex aħna nkunu kontenti bisħi irridu naraw li insolvu l-problema tal-BSC minnaħa tal-Istati Uniti. Kien hemm pass fid-direzzjoni it-tajba li ttieħed. Is-Sinjor Beggin semmet il-kwistjoni tal-trattament tal-lactic acid. Il-Kummissjoni Ewropea fil-fatt semmiet li kull meta aħna kellna opportunità li ndiskutu kwistjonijiet Din il-kwistjoni tal-trattament tal ektar għazit għandu tiġi trattata mod xjentifiku, m'għandux ikun hemm elementa negozjati hawnhekk. Bl-istess mod li aħna tlabna li tiġi trattata il-kwistjoni tal-BSC b'mod xjentifiku, hemm evidenza xjentifika li aħna għandna din il-marda taħt kontroll u għal ma rridux li il-BSC tintuża bħala non-tariff barrier il-Kummissjoni għażel tiżrizzata din il-kwistjoni bil-mod li trattata u għamlet studji xjentifiċi fuq it-trattament tal-fdalijiet, tal-animali, bil-lactic acid u fil-fat irrid noħorġu b'riżultat li huwa bbażat fuq analiżi xjentifika u għandna nisperaw li din il-kwistjoni mhux ser timminna il- li nieħdu tittieħed deċiżjoni ġewwa li se Uniti dwar il-BSC. Issa fir rigward tas sistema tal-kwota, Forsi di miex waħda perfetta skont uħut, iżda sfortunatament m'għandniex sistema perfetta. Aħna bħalissa edin nanalizzaw kif nistaw intejbu il-sistema biex bekk inkunu nistaw nassiguraw iktar eh, trasparenza wara il-rezoluzzjoni ta' din il-problema ta' din kwistjoni iżda hawnhekk aħna limitati għal metodi li aħna nafu. Sinjura Bazescu, fir rigward tal-kwalità ta' indikaturi ta' kwalità ġeografika, meta aħna negozjajna mal-Istati Uniti biex nilħu rikonoxximent reċiproku dwar sistemi ta' indikaturi apparti mill mm, mill-imbit u uh, xorpi uħor alkoholiku. Um, rridu għadna rridu n-negozjaw, nisperaw niksbu xaġa fil-WTO għawnek biex ikonna rikonoximent reċiproku u koll għall-sistemi ta' indikaturi ġeografiċi. Xie pajizi gbar pal per eżempju ċina, fil-ftejm tagħhom mal-Unjoni Ewropea għandhom il-kwistjoni ta' indikaturi ġeografiċi u aħna nisperaw li nexxina nagħmlu progress fuq dan mal-Istati Uniti wkoll. Sinjal tajjeb dwar dan progress u għal-ftejim eh, riċenti fuq il-rikonoxximent eh, reċiproku dwar eh, sistemi ta' notifika tagħna ta' prodotti organiċi, prodotti tan-na tal-Unjoni Ewropea jistgħu jiġu esportati fis-suq tal-Istati Uniti b'ċertifikat organiku u viċeversa. U naħseb li dan jista' juri negozjati u diplomazija fl-agrikoltura u kol fuq fil-rigward tal-iga jistaw joffru riżultati sinifikanti. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal darba oħra rapport taħħa, nirringrazzja l-Parlament Ewropew. Naħseb li dan juri mill-ġdid li il-proċedura tal-kodeċiżjoni mhux biss tagħti iktar leġitimità l deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea iżda wkoll tista' tassigura li d-deċiżjonijiet jittieħdu ehm, b'mod maġġel. Grazzi sta' żewġ minuta nadi il-kelma li sinjura Quisthood Rawol. Grazzi President, Kummissarju. L-aħar kumentija kien l-aħjar wieħed. Fil-fatt, il kodiċiżjoni li aħna kena sissa sa' mit-trattat ta' Lisbona ġi dimostrat dan il-kas, rinkompli bil ġermaniżi rapport tiegħi huwa fil-fatt ħagġa li jiena nqis mhux biss dwar iċ-ċanga ta' kwalità għolja iżda wkoll eh, sinjal li spiss il-rabta relazzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea kienet waħda negattiva u kol pessimistika matul l-aħħar 10 eh, snin u din sta titjieb u din ġra pozittiva. U it-tini ħaġa, nħarsu lejn il-futur. Kif ħafna fasizzaw għawnek, għatem ħafna xisir, u jiena naqbel mal eh, kellima ta' qabli Sinjura McGuinness eh, din hija kwistjoni ta' dettall. Dan huwa pass lejn relazzjonijiet transatlantiċi aħjar. Wara ħafna snin ta' esperjenza fil-Parlament, jidu naraw li il-Kumitat tal-Agrikoltura u jekk dan jirnexxilhom jilqu ftehim fuq kwistjoni daqshekk sensittiva, di mhix xaġa li ssir kol kuljum, mi ħaġa qatt ma smajna biha, iżda xorta għata jaxa ġa stramba, grazzi, ringrazzi lil kulħadd. Grazzi, Sinjura Quisthood. Dan il-punt ser nifutaw fuq u għada f'nofsinhar u ngħaddu għall-aħħar punt għall lejla li huwa mill-ġdid rapport ta' Sinjura Quisthood